fuq il-Bank ta' Investiment Ewropew għal uh, l-2009 u nixtieq nilqa is-Sur Filip Meixtet, il-President tal-Bank ta' Investiment Ewropew għal dan id-dibattitu hawnhekk u nati l-kelma is-Sur Kuta sal 4 minuti. Sir President, Sir Meishtet, Sur Komissarju, kollegi.